il-minuti ta' din il-laqa sejrin jinataw għall-approvazzjoni fil-bidu tal-laqa illi jmiss. Sakemm ma toġġezzjonawx. U għalhekk id-deċiżjoni illi ġiet adottata llum ser tingħata ser tiġi mresqa lill-awtoritajiet